Tu għal punt li misfu l-agenda tagħna illi huwa il rapport tas Sinjura Steinrock il-programm tal-Unjoni Ewropea għal bidla soċjali u l-innovazzjoni. Nagħti l-kelma lir-relatur Sinjura Steinrock. Grazie ħafna, Sur President. L-ewwel net, grazzi ħafna li xedu rapporteri kollha għal kooperazzjoni kostruttiva li kellna flimkien mill-bidunet. Wara li ħdimna flimkien issa għandna proposta b'saħħitha iktar u li bniet fuq eh, il-proposta tal-Komissjoni u rnexxilna niksbu pożizzjoni komuni fit trialogu grazzi lil Komissjoni u l-Presidenzi ta' Ċipru u tal-Irlanda il kolka maħna e, e, ġilidna għatiħ u ma kienx bieċa xogħol li bieċa xogħol faċli nsibu kompromess, iżda nexxiera naħseb li kultant huwa relattivament e, sodisfatt. Għandna tlet programmi hawnhekk u għet qed nitkellmu dwar il-protezzjoni, kondizzjonijiet fuq ix-xogħol u ix xogħol l-impjiegi. Il għanna Network Jures illi jgħat informazzjoni dwar eh, postijiet tax xogħol li jirrikjedu mobilità. U permezz ta' dan il-ħaddiema jkunu jistaw fil-fatt jkunu fil-fatt jistaw eh, jisibu opportunità xogħol u jeżerċitaw id-dritt tagħhom illi jiċqalqu pajjiżar għal ieħor. Nitkellmu wkoll dwar programm ta' għajnuna għal dawk illi jridu jew jiftu kompanija żgħira jew jkabru l-kumpanija żgħira tagħhom u ikollhom l-opportunità għalhekk nsejħ microcredit. nitkellmu fuq programmi differenti li inaqdu fl-imkien, għadnjaw fl-imkien, għallawar kena ħafna mistoqsijiet dwar kif ser għom fl-imkien. Pal per eżempju, jina kont kontenta bil-rabta li hemm sabiex nġiddu l-faqar u politika soċjali oħra. Iżda jisu kien hemm ma kellix jisna għafas waħdini Issa għanna l-program eh, għal-bidla soċjali l-innovazzjoni, għanna program li naħsbu li tajjeb, irridu nġildu l-ingwaljanza, irridu li kunem ingwaljanza soċjali, integrazzjoni soċjali u xogħli ta' kwalità għolja. Hemm percentaġġ vinkolanti ta' kif għandhom jittefqu l-flus, 50% ser imorru sabiex nġildu l-faqar u nkoraġixxu l-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali. Issa rigward Jures u imsieħba magħhom. Meta nitkellmu dwar eh, xogħlijiet eh, fil-fatt mobli, dawn jistgħu jiġu finanzjati mill-fond soċjali. Issa għalina kien żball illi il-fond soċjali jkollu unika sors ta' flus U għalek, id-negozjoni, dak kienet raġuni għax xi negozjoni kienu daqstan diffiċli għaliex kien ikollok ħafna proġetti tajbin li permett kien kull ħadda dintri kienu jmutu fix-xejn, sfaxxaw fix-xejn. Aħna rridu li jkun hemm proġetti transkonfinali oħra li jkomplu fil-fatt jingħataw appoġġ għax bħalissa hemm eh, ħafna ftemijiet bilaterali li m'għandux jaqsma xulxin u rridu illi dawn ntejbuhom. Issa naqafas komuni iżda jkun hemm pjanijiet annwali għal eh, sottoprogrammi kollha mhux biss għall-progress li kienet li kienet fil-fatt teħsib inizjali tal-Kummissjoni. Jekk il-Kummissjoni tibdel xi priorità tal-politika tagħha, dan jista' jsejħ biss flimkien ma' konsultazzjoni mal-Parlament u mal-imsieba soċjali u l-NGOs. Fil-kompromess issa għanna rwol iktar għawi mux forsi għawi eskam xtaqt, mux taħtu eskam xtaqt, iżda għajer eh, mill-li kellna. Għana kellna suġġeriment li kunem sotto program iħor, raba wieħed sabiex eh, fil-fat eh, nġildu il-qalfos il-saza u dan kien il-flus kolla senġibu minn programmi tal-konsil. Iżda sfortunatament Il-Kunsill għal darboħra kellu bisklim firħa u ma wasalniex għal konklużjoni. Aħna ridna xi ħaġa li jrid iżgura koordinament pan-Ewropew. Nasab li dan kien ikun l-aħjar mod kif naħdmu biex kolna verament programm illi e, jġed mod tajjeb il għad fost iż-żaza u jkollu biżiet viżibilità. Iżda ma rnex nix dan, però mod ġenerali nkuntenta b'dak li l-ħana niksbu u nispera li ħadna bottatura tajba fid-direzzjoni il-tajba. Grazzi. Grazzi ħafna l-rapporter. Anzi, nandu il-rapporter. Għandek minuta ktar tard eh, sabiex taħt s-let konklużjonijiet nandu l-kumsarja għandu. Mela, onorevoli membri, grazie l-rapporter, l-Sinjura Steinrock, l-ċer tal-Komitat tal impjiegi Sinjura Beres u l-Shadow Reporters għal-approċ kostruttiv tagħhom. Wara kooperazzjoni pozittiva bejn tliet istituzzjonijiet, jina nemmen illi irtħaqna il-mira komunitana. Fi żmien tal-kriżi u tibdiliet demografiċi u teknoloġiċi li eh, ħallu impatt fuq il-suq tax-xogħol, leġiżlazzjoni bħal din hija fuq ta' ħafna. L-Ewropa għandha bżonn strument fuq livell Ewropew biżkwit il-Fond Soċjali Ewropew sabiex nikkontribwixxu għal tkabbir u nippromovu aktar xulit u xulit aħjar u ġrieda kontra l-faqar u diżugwaljanzi. Il-programm tal-Unjoni Ewropea għal-Konsum eh, Soċjali u budget ta' 815 miljon euro għal 2014-2020 se jitpoġġa l-isforzi tal-Istati membri sabiex nfasslu n-implementaw riformi uh, għaxħu riformi soċjali dan minn dan jibbenefikaw autorit lokali, regionali, partner soċjali u soċieta ċivili u organizzazzjonijiet. Proġetti konkreti u attivitajiet se jtisew riformi fil-livell uh, reali u dan anka permezz tal-ISF. Dan il-kontest sen votaw daqs 100 miljon euro sabiex nibdew esperimenti sma importanti bħal xola zazax u inklużjoni ta' gruppi zvantagġati. Dawn il-programmi se permettu l-Kommissjoni sabiex iżżid il-koerenza politika u anka l-impatt tal-politika l-Unjoni Ewropea u strumenti finanzjarji li kontribwixxu għall istrateġija Ewropa 2020 għad kabiru xogħol l-implementazzjoni tas-Semestru Ewropew. Kif tafu, l izdintegra integra kopertura ta' tlet programmi eżistenti, progress, il-programma l-xollu l-ures għal-servizzi u il facilita għal-programma mikrofinanzjarju u progress se jifoka l-aktar fuq xoll fost iż-żazax u jappoġġa l-implementazzjoni ta' politika Ewropea fl-oqsma ta' xogħlijiet inkluzjoni soċjali u ta' xogħol permezz ta' ġbir ta' provi, sim ta' informazzjoni, eh, tal-im reċiproku billi nintegraw jures fiħdanizi, komissjoni se toħloq il-xort preparatorju billi tibda skemi ta' mobilità sabiex nifaċilitaw tiftix ta' xogħol nippromovu meċin ta' xogħlijiet fl-Unjoni Ewropea. Mobilità tal-ħaddiema tista' tkun mekkaniżmu b'saħħtu sabiex nindirizzaw l-iżbilanċ il-qed jiffaċċaw is-swieq ta' xogħol Ewropej, speċjalment noqqas ta' ħaddiema minn huwa nqaqat. Finalment l-istrument mikrofinanzjarju u l istrument finanzjarju għal social enterprises, enterprises soċjali sej joħol pedamenti sabiex nipromu spirit ta' enterprise u joffru plattaforma l-esperimentazzjoni li tista' tiġi skredda mill-istati membri u dan jinkludi bl-appoġġ mill-Fond Soċjali Ewropew minn barra li jessef il-fond għal-lajnuna l-dawk li għandhom zon il-fond ta' globalizzazzjoni, għal-ġusament ta' globalizzazzjoni u t-tiret u raba pilastri għall-inklużjoni soċjali Ewropej 2014-2020. Grazie ħafna. Danke, Herr Kommissar. Grazie, Kommissarju. Fissam il-komitat issa nibdew bis-sur Libraski.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 Bekk issa se jkun iktar faċli sabiex iż-żaża jisibu postijiet tax-xogħol sabiex ikun hemm skambju ta' opinjonijiet u jkun hemm inklużjoni soċjali dan huma aspetti ċentrali li stoqilhom l-attenzjoni sieħa tagħna barra minn hekk aħna nemnu illi trasparenza sħiħa mm, mod kif jinfirx il-flus mhux ħaġa faċli qed nitkellmu dwar ħafna u ħafna tranzazzjonijiet għal ammonti żgħar. Madonna kollu l-individwi għandhom bżonn dawn il-flus. Nishtiq għal daqstant nifraħ li rapporteri Sinjura Steinruck fil-komitat tagħna. Ir-riżultat tal-vot kien ta' vot wieħed kontra biss illi juri kemm ix-xogħol ta' ħakin ta' kwalità għolja. Grazzi. Is-Sinjura Zuber. Grazzi. President. Fil-kondizzjonijiet preżenti dal-programm jista' jkun importanti għandu l-intenzjoni li promovu eh, xogħlijiet ta' kwalità li fl-opinjoni tagħna ifisser xogħol bidrittijiet tal-ħaddiema. Il-situazzjoni preżenti hija parti mill-politika tal-passat u nemnu li bidha volontarja se tkun riżultat mhux immigrazzjoni sforzata pal fil-każ ta' diversi pajjiżi ċertu pajizi li jistaw jħadmu l-dawn zaza kwalifikati. 30% għal makrokrediti huma essenzjali sabiex ikonna investiment investiment fil-ekonomija reali, konna żvilupp reali. Stati pubbliċi dinjal u f'numru ta' stati membri. U għanna bżonn servizzi pubbliċi bxejn pal dawn, grazzi. Grazzi, Sur Poremba. Co piąta Europa, co piąta osoba. President Signori. ċittadin minn kull ħamsa fl-Europa huma fix-xifer ta' esklużjoni soċjali ħafna minnhom min sabu minn xogħol nittama illi eh, il-programm Euros u l-programm ta' mikrofinanzjament ma jkunux biss mossa amministrattiva mossa reali li ġib ta' sew benefiċċja ċittadini tagħna u li tippromovi xogħol stabbli. Nieħu gost li l-Parlament Ewropew iddeċida jitratta iż-żgħażagħ bħala priorità u l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol. Mikrofinanzjament huwa wkoll importanti għadda importanti ħafna sabiex nidġildu l-esklużjoni soċjali. L-SMEs huma design fil-mija tan negozji kollha stabiliti fl-Ewropa u terz minna mumma maqfa minn dawk li huma qiegħda u żgħażagħ. Għal daqstant huwa importanti li niżguraw mikrofinanzjament oli fil-budget totali personalment nasab li huwa importanti li nisqu fuq ir-rwol ta' awtoritajiet lokali fil-proċess kollu huwa importanti li dawn ikunu involuti fl-istadji kollha grazzi. Naddu s-sar kalima fizom il-gruppi, nibdew bis l-univoli bulon. Monsieur le Président, tout d'abord. Grazie ħafna, Sur President. Uret nixtieq ringrazzja r-rapporter għax minu issa għanna l-ewwel programm ah, soċjali sal-2020. Dan il-programm għandu ħafna sfidi. L-ewlieni billi kollha programm soċjali li sa tassaw li wieġeb eh, biex nkatru iktar u ntejbu iktar il-ħajja tal-ħaddima tagħna permezz ta' kooperazzjoni massima fost l-Istati membri. Dan l-ispirtu li Parlament Ewropew Eh, xtaq eh, saħħaħ dan il-kapitlu għax dan iskambju li jem bejn is-servizz pubbliku tal-Istat membri kollha nixtiequ nħeġġu l-mobilità u nani mobilità tal-ħaddiema kif ukoll eh, nagħtu l-opportunità l intrapriżi illi jkunu jistgħu wkoll jimpiegaw nies esperti li jkunu pajizi oħra. It-tieni sfida hija illi niġbru żewġ strumenti f'programmi wieħed mingħajr ma ninjoraw l-anijiet tagħhom individwalment. Il-Parlament kiseb illi il-programm ikun sempliċi u koordinat tajjeb u perċentwal tal-budget ikun definit għal appoċ li prioritajiet speċjalment fost iż-żgħażagħ u anke mod transversali tal dawn it-tliet istrumenti biex hekk ikollhom il-mezzi neċessarji l-Parlament se monitora il-proċess. Mbagħad it-tielet sfida it-isħiħ tal-possibilità ta' mikrofinanzjament uh, jkun miftuħ għall intrapriżi żgħar ukoll u jiena xtaqt personalment li nagħtu iktar attenzjoni l-intrapriżi identifikati li jkunu virtwali u jkun hemm lajnuna li daw l-intrapriżi u bl-iskema għal garanzija issa se nkunu nistgħu ntejbu l-operat tagħna u għalhekk jiena nittama li stati membru gvernijiet tagħhom ikollhom f'idejhom l-istrumenti biex jagħmlu tajjeb għal Eh, għall-effetti soċjali tal-kriżi biex hekk ikunna iktar tkabbir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Grazzi ħafna. Il-finanzjament fi dan is-settur soċjali tal-Unjoni Ewropea diġà tkellimna ħafna fuq u din il-ġimgħa u jina ferħan ħafna. Dan il-programm se jipermetti il-wet utri għal programmi innovativi u dan grazzi għal xogħol ta' rapporter tal tim ta' negozjaturi. Jina nixtieq nifraħ l Jutta għax-xogħol tagħha fil-Parlament biex hekk għal dan il-programm ikollna sistema, struttura li jiġbor tlet programmi b'mod koherenti u bil-finanzjament adattat. L-Ewropa hemm bżonn tagħti tweġibiet għażida fil-nisqeda għall-esklużjoni soċjali u bil-faċilitazzjoni tal-mikrokrediti u l-mobilità għall-impjegati, l-Europa tista' tagħti valur miżjud fuq livell nazzjonali dan permezz mezzi paċitari, jew minħabba l-ħiliet, esperti, eccetera. U dawn l-elementi ma kollha importanti ħafna, sforz fundamentali minnaħat tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Miss Harkin. Grazzi, Sinura Harkin. Grazzi. Nifraħ l-rapporter għaliex sew emnet fil-programm għamlet l-sforzi kollha sabiex insibu soluzzjonijiet li jkunu effettivi, effiċenti u jistgħu jitħadmu. Jiena però diżappuntata li l-fond kien inqas milli E, eh, pranajna programmi dan bżon jiġus eh, appoġġati sanna mikrokrediti ta' aktar ta' sa' 20.000 euro għal dawk li għandhom riskwiet il xogħol u anke l-persuni minn gruppi zvantagġati li esperjenzaw diffikultajiet fl-aċċess għal kreditu. Dan is-self ekwitta u kważi serja stistu negozjanti speċjalment dak żgħażagħ sabiex iwaqfu mikrointraprizi. Mill-2010 aktar minn 6,000 eh, negozjanti benefikaw minn self li laħqu kważi 50 miljun euro taħt il faċilità progress u eh, jina napoġa l-program dak żmien kont involuta fi trialogi u għal darbohra ħadd gost nerġa' nirrappreżenta l-grupp tiegħi f'dar program partikolari. L-Irlanda pajjiżi għandha aċċess għal faċilità ta' mikrofinanzamenti waħda minn 15-il pajjiż li jagħmel dan. Aċċess għal finanzamenti hija problema kbira żgħażagħ mod partikolari dawk svantaġġati illi qed jippruvaw waqfu n-negozju tagħhom. Il-banek mhux lesti jaqsmu riskju mal-negozjanti fil-waqt il-fond Musta se jsolvi problemi kollha serje jinsa biex niffaċilitaw il-spirtu ta' intrapriża fi gruppi li s-sotu jkollhom difikultajti akbar għall aċċess ta' kreditu naf li negozjanti Irlandiżi jappoġġaw il-fond u nittama l istat Membri kollha jkollhom aċċess għalih. Nħu nara wkoll li eh, Eh, juris ta' timmira għal-mobilita u sata membri għet jiprufaw eh, iwaqfu one-stop shop. Mobilita trid tkun volontarja u nittama li stati membri jistudjaw il xejrit ta' mobilita biex identifikaw xejrit negattivi u effetti negattivi. L-Onorevoli Schroeter. Grazie President, Kommissarju, kollegi. Il-Parlament wasal għal kompromess tajjeb ħafna taħt ċirkostanzi diffiċli. U uh, jina nappoġġa bisih, jina nappoġġa wkoll il-Jures u uh, mal-Parlament tissar nexxina nizguraw 18% tal-fond totali. U li nirriservaw dan l-ammont għal zoni fuq il-frontiera u dan jgħin il-dawn iż-żoni sabiex jitkompla xogħol illi huwa xogħol fuq periodu ta' seba' snin se jkun hemm partnerships transkonfinali ġodda u naħseb illi din hija aħbar tajba għal partnerships transkonfinali juris li ġa jeżistu. Is-soġġeriment ta' sur ta' sur tal kommissjoni li nifinanzjaw da programmi mill-ISF ġiet miċħuda, moċċar ħafna. Dan kien ikun jirrappreżenta l-mewt ta' partnerships bħal dawn. L-ISF e titlob appoġġ nazzjonali u ta' daw iċ-ċirkostanzi kien ikun impossibbli li jkollna programmi ta' assistenza transkonfinali. il reġuni fuq il-frontiera madana kollu u mażoni fejn għanna diversi ħaddima mobli li jiexu f'pajis u jaħdmu f'pajis ieħor tajjeb il-dan nies ikunu jafu drittijiet tagħhom x'inhuma u li ma jintilfux f'labirint ta' sistemi u għassezzjali li nejnu lil dawn l-individi fuq livell Ewropew u għal daqstant għanna bżon politika serja. l komment fuq il-faċilità ta' mikrofinanzjament, għonek il-parlament għamel il-pozizjoni tijaw ċara ħafna edna illi mikrokreditu hemm bżonn imur eh, għall-intraprizi li li kieku ma jkollhomx aċċess għal kreditu. Il-faċilità ta' mikrofinanzjament hija mont wis mill-nefqa totali u għallunna l-finanzjament ta' jimdurmur bissa proġetti pilota, però xtaqt namel appell l istati membri sabiex jippermettu mikrofinanzjament li jiġi adottat u nippermettu inizjattivi oħrajn milli benefikaw minn dan apparti proġetti pilota. Dan jippermetti l negozju u intraprizi li mandomx aċċess għal kreditu suq miftuħ illi ikunu jistaw ikomplu x-xol tagħhom u jsibu mod kif joħorġu mill-pjaga tal-qatt. Dan huwa programm tajjeb ħafna, għandu l-potenzjal li jkun programm ta' suċċess ukoll. Jiena nemmen li l-kodeċiżjoni mal-Parlament permettit illi niksbu ta' sew valur miżju tal din miżura, grazzi. Is-Sinjura e Van der Kamen. Grazzi, President. ċittadini Olandiżi jaraw ta' kuljum il-konsekwenzi ta' politika ħażina tal-Unjoni Ewropea għanna l-kontabilità politika Ewropea li hija nieqsa l-Kummissjoni qed tiġi hawnhekk bi proposti tal-imġienen u eh, qed tieħu l-affarijiet minn kodba minn manwali u naħseb illi iċ-ċittadini għandhom ikunu ktar qrib fit-teħid deċiżjoni tu tfassil ta' politika. Il-partit tiegħi jemmen illi l-istati membri, l pajizi għandhom jidentifikaw din il-politika ma nħallux li l-Brussel tindoktrinana. L-BVV temmen, il-partit tiegħi jemmen illi esperimenti soċjali pal dawn mumiex tajbin mżon nal dal-kapitlu fuq livell Ewropew l lura l-istati membri u naqtaw darba dem skemmi pal da. Obrigada, Sr. Presidente. L'onorevole Bastos. Grazie, President. Proset li rapportera xogħol eċċellenti tagħha. U eh, nil-anka l-istqarrija tal-Kommissarju. Rajna konsegwenzi tal-kriżi fuq ix-xogħol kif ukoll realtajiet soċjali fil-stati membri li varjaw minn xulxin għanna effetti ta' stat membru fuq ieħor illi jitolbu azzjoni koordinata kemm fuq livelli ta' Unjoni u livell ta' Stati membri. Kemm jekk qed nitkellmu fuq impjiegi jew ġlida kontra l-faqar, kif ukoll kondizzjoni ta' xogħol, qed nitkellmu dwar miri soċjali fih dan il-pjanu 2020. Mżon noħorġu bi programmi ġodda bħal dawk eh, l-impiegabilità u integrazzjoni soċjali, programmi ta' integrazzjoni li staw ikopru dawk il-rekwiziti. Eh, Jures u e l-strument l mikrofinanzjament jistaw għamlu dan għanna niftakru illi pajizi il-lum l-aktar affettwati mill-qat speċjalment qatt fost iż żaza hija problema serja ħafna. Programma l-impjegi u integrazzjoni soċjali hemm da twassal għal ħolqien ta' xogħol? Li nipromovu mobilità volontarja li tgħin il dawk li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetajiet tagħna. Is-Sinjur Estrela? Grazzi. President, xtaqt nibda billi nifraħ l-Onorevoli Steinrum kaxxol eccellenti tagħha u grazzi wkoll tal-li appoġġat il-proposta mill-Kumitat. dan huwa komponent essenzjali tal-politika għall-impjiegu l-politika soċjali li jdu ninkludu modelli ġodda, modelli ġodda ta' xogħol, u ma nix ninsew sabiex nirrekonċiljaw il-xogħol mal-ħajja familjari kemm għan-nisa kif ukoll l-irġiel. Ħafna mill-kondizzjonijiet ta' xogħol jisriħu fuq il-fatt li jkollok strutturi ta' appoġġ għal ħajja familjari u sistemi ta' appoġġ b'saħħithom għall-omijiet għall-missirijiet u hemm bżonn nabbinaw dan mal aċċess għal mikrofinanzjament u nikkontribwixxu sabiex nilqu l-mira ta' 75% ta' nisa li għannu fil-strategija Europa 2020. Grazzi l-onorevola Essaja. Sa' hyvä komissari. Grazzi, President, Komissarju. Mela, għamiltu xol tajb ħafna għax hemm bżonn li eh, ċittadini kollhom ħiliet ġodda u jkunu l-esti mobilità Attwalment hemm biex 2% tal-Ewropej illi eh, jaħdmu u eh, mbagħad jivvjaġġaw biex jmorru jaħdmu postiħor. U għal daqstant dan huwa frott tal-globalizzazzjoni għanna bżon ta' ekonomija iktar effiċenti anki mill-lat enerġetiku. Bżon nifaċilitaw dan iċaqli eh, maġġel ċerti setturi li għadhom għandhomx il neċessarji waqt l-Unjoni Ewropea qegħdin imbatu il-qatt u għalek biex nofru l impjiegi għal kulħadd u nifavorixxu wkoll kompetitività hemm bżonn illi ikonna persuni, ċittadini, kompetenti, novatriċi, eh, għandhom il-ħiliet neċessarju naħseb dan il-programm ta' innovazzjoni li jiġbor tlet programmi permezz permezz dan il programmi kunu nistgħu nirqgħu l sfidi l-ġodda fuq is-suq tax-xogħol naħseb li huwa importanti ħafna illi eh, il-netwerk l-antik Juris jiġi żviluppat grazzi għal dan il-proġett pilota. Juris jiġifieri impiegi. U eh, minħabba dan il-programm aħna ħeġiġna l-żgħażagħ li morru jaħdmu eh, lil il funtieri tagħhom ta' pajjiżhom. U għalhekk grazzi ħafna. Thank you. Nad il-kelma li signora Costello, grazie ħafna, Sur President, nifraħ li rapporter dan il-programm iktar faċli jiġbor dawn it-tlet programmi assistenti. Nittama li konna progress għall appoġġ tal-autoritajiet lokali biex nħedġu il-ħolqin ta' impjegi opportunitajiet ġodda il-mikrofinanzjamentu kollu huwa importanti ħafna biex ikun nistgħu nwaffqu l-intrapriżi żgħar bħalma minna pereżempju dawn l-aħħar snin fl-Irlanda u l-jures se jkun jista u koll jimaċċaħjar aħjar eh, ċittadini mal-persuni ġifiri mal-impiegi li xtiqu skont il-ħiliet tagħhom. Jiena ħasba ħafna minħabba elementi ta' migrazzjoni fl-Irlanda, imma naħseb u importanti meta żasaħ ikunu jixtiequ huma minn jeddhom illi jmorru pajjiż ieħor biex jaħdmu jkollhom aċċess għall-informazzjoni u impjiegi ta' kwalità u l-jures hawnhekk qed jagħmel kontribuzzjoni kbira nixtieq nifraħ li rapport mod partikolari fuq il-kisbiet tagħha dan l-fatt li 20 20% tal-500 miljon euro li ġo allokati għal dan il-programm se jkun għall appoġġ għall l-impjiegi fost iż-żgħażagħ u biex ikun hemm aċċess għal faċilitazzjoni ta' mikro investiment u finanzjament biex hekk nappoġġaw eh, din il-politika ta' inklużjoni soċjali. Grazzi ħafna. Issa m'għandniex kaċ tiegħi, m'għandniex kellima bħala kaċ tiegħi, anzi Jikkoreġi ruħu l-President. Is-Sur Hawit, grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, l-ekonomija soċjali qed tkompli eh, tikber anki jekk il-bqija tal-ekonomija hija dajfa u anki f'pajjiżi stess. U għalhekk eh, hemm bżonn anke f'Cambridge pereżempju għedin eh, appoġġaw, per eżempju, f'Bedfordshire, produtturi tal-liker, il-taħriġ, għal dawn il-persuni li xriqu waqfu eh, mikrointraprizi. U jina nsaqsi il-kommissjoni illi tkun tista, tkun taf xi tfisser illi natu finanzjamenti daw l-intraprizi li tant għandhom bżonn. Għax is-self ovvjament huwa diffiċli Eh, li, li dawn l-intraprizi ġbruhom u għaldaqstant hemm bżonn nagħtu appoġġ ukoll eh, lil persuni b'disabilità permezz tal-inklużjoni soċjali. Kummissarju l akronomu huwa bħal kelma easy eh, bl-Ingliż, imma nafu illi lantana mhuwiex faċli. U ovvjament nifraħ dan il-programm u l-rapporter u nixtiequ l-kull suċċess. Grazzi ħafna. Mela, grazzi ħafna. Il-Komissarju Andor Jekkox bakandilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal-appoġġ li tajtu li dan l-istrument finanzjarju l-ġdid u nixtieq ukoll nifraħ l rapporter Sinjura Steinruck illi għamlet impatt kbir fuq l-iżvilupp ta' dan il-proposta u ovvjament rat l detalji kollha illi li kienu importanti ħafna għax smajt illi l-istrument issa huwa iktar ċkejken għal dak li huwa il-volum tiegħu. U naħseb però li kiber f'kwalità u naħseb ukoll sonu sa nagħmlu differenza dan eh, jista' jkun strument eh, b'saħħtu ħafna biex naslu nilħu l ta' strateġija 2020 għax aħna nieħdu l-innovazzjoni bis-serjetà. Naseb li l-eżempji ħarġu me diskussjoni li jorbtu l-ħajja tal-familja u post tax-xogħol tal-immigranti tal-swieq taż-żgħażagħ huma kollha punti ewlenin ħafna l-esperimentazzjoni soċjali u innovazzjoni tista' jkollha rwol importanti ħafna kruċali anke l-ħolqien tal-impjiegi kif ukoll il-ġida kontra l-faqar. Il-mobilità hija element importanti ħafna eh, fis-suq tax-xogħol tal-Ewropa se jkun differenti ħafna mill-mobilità pereżempju f'ħames snin jew f'għaxar snin. U l-jures hemm bżonn ikun iktar iktar b'saħħtu, iktar minn informazzjoni u għalhekk aħna tenlestu proposta ulterjuri biex insaħħu l-jures u nittama illi dan ikun derwaqt. Jiena smajt l-appoċ fuq il-mikrofinanzjament, specialment eh, mis signora Costello, per esempio, fissam l-Irlanda, u l-importanza din eh, tatu kol għal-politika soċjali fil-Renju Unit. Jina insistejt l-Unjoni Ewropea għanda bżon ħila ta' appoġġ ta' mikrofinanzjament hemm bżonn li tkomplu wkoll fil-perjodi ta' finanzjament futur u dan huwa strumentu mhux kull stat membru benifika minnu u għalhekk nixtieq nagħmel appell dawk l-istati membri li ma użawx dan l-istrument biex jikkonsidraw illi ikunu jistgħu jieħdu minn dawn il-fondi. Hemm pero ħafna eżempji emblematiċi daw l-aħħar tliet snin mod partikolari li nistgħu nużawhom bħala modell bħala ispirazzjoni. Mela, il-bidu ta' Easy dan il-programm se u koll jgħin li dg Employment u nemmen illi fl-implementazzjoni dan l-istrument aħna se nkunu nistaw noddu fuq l-appoċ ta'kom u fuq il-kooperazzjoni ta'kom. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, sur Kommissarju. Mela issa nikonkludu bi-rapporter is-sinjura Steinruck. Mikrofonu jek jogħġbok. Grazzi ħafna. Grazzi tal dawkola li ħadu l-kelma u li kritikawni il-rapport nittama eh, kiku aħjar kiku kooperajtu mana na fisgur ċittadini kiku kienu ser ingrazzjakom. Dan huwa strumenti li soħol eh, impiegi, impiegi tajbin se jgħin dawk li ma zvantagġati, sprovduti, se jgħin iż-żaza ħisibu x-xogħol. Kummissarju, għandek raġu ma tajt illi wasanna u li l-antana anki b'risorsi limitati. Jina naħseb illi l-programm Easy se jgħina nejnu l ċittadini tagħna. Grazzi tal-appoġġ tagħkom. Grazzi ħafna lilek, Sinjura Steinruk, nala issa d-debattitu votazzjoni għada. Profsinar. Issa mela immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Hija mistoqsija orali fuq it-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika Monetarja.